il kunsill u l-Kummissjoni fuq it-tieni Summit Ewropew dwar ir-Roma. Se mm, naddi l-mikrofonu l-awturi Sinjura Flashikova għal żewġ minuti. Grazzi. Jena sena sakemm il-Kummissarju tpoġġi bil-qeda il-kwistjonijiet kollha mqajma u l-mistoqsijiet l-Kummissjoni għandhom tema komuni bejnietom il-level ta' sodisfazzjon jew inkella dissodisfazzjon bis-sitwazzjoni rigward ir-Roma fl-Unjoni Ewropea. Qed nitkellmu dwar li nippruvaw nintegraw il-Roma fuq livell soċjali u li ir-riżorsi mhux qed intefqu b'mod tajjeb irridu aħna nippruvaw nsolvu l-problema. Nixxieq nixbet l-attenzjoni tagħkom għal fatt li l-mod kif jiġu solvut il-problemi importanti ħafna. Ejja nkunu onessi, ora ħafna snin ta' dikerazzjonijiet politiċi vagi u snin ta' eh, inattività irridu nimxu lejn sforzi tangibbli. Hawnhekk qed nitkellmu dwar id-drittijiet tal-bniedem u saru ħafna kontribuzzjonijiet matul l-aħħar sitt snin f'din l-awra. Matul dawn is-sitt snin jiena smajt dibattiti dwar diskriminazzjoni kontra Roma u l-bżonn li jinsolvu l-problemi li dawn jiltaqgħu magħhom. Minkejja dan kollu maħniex aħna f'pożizzjoni li noħorġu bi miżuri tangibli u nadottaw miżuri tangibli sabiex niġillu kontra din il-problema. Naħseb li qed nifokaw wis fuq id-diskriminazzjoni bħala kelma teknika u mhux qed nifokaw bizzejiet fuq il- il-bazi tal-problemi. Jekk nixtiequ nsolvu l-problemi mela għanna bżon aħna inħedġu ħarsien totali tal-liġi internazzjonali. Hawnhekk qed nitkellem dwar il-Karta ta' Dritti tat-Tfal, pereżempju għax il-dispożizzjonijiet tal-karta ehm, jiġu ehm, miksura fost il-familji tar-Roma Irridu aħna nistudjaw problemi fl-edukazzjoni, kura tas saħħa, aċċess għal kura tas saħħa u edukazzjoni, affarijiet li huma garantiti mill-istat. Hawnhekk ukoll id drittajiet fundamentali ta' tfal mhux qed jiġu konsidrati. L-aħħar punt tiegħi, President, jekk nixtiequ aħna noħarġu bi soluzzjoni oġġettiva rridu aħna nġildu kontra l-eruq tal-kawżi ta' diskriminazzjoni. Grazzi ħafna Sinjura Flaskova, issa żewġ minuti li Sinjura Floyd. Flotr. Grazie ħafna, President. Il- l-Aġenzija ta' Ġittijiet Fundamentali tajt li jem diskriminazzjoni kontra Roma fil-qosma kolla, kemm jekk qed nitkellmu fuq aċċess għas-saħħa, djar, eċetera. Eh, l-ikbar grupp diskriminat wieħed minn kull erba esperjenzaw fastidju fl-2009 u wieħed minn tlet Roma eh, ġem sa' mistoqsijiet mill-pulizija u il-marġinalizzazzjoni tkatret minħabba nuqqas ta' drittijiet tal-bniedem ċaġa li taffetwa iktar minn 10 miljon persuna li jissaw ma' koperti mill-karta ta' drittijiet fundamentali li dar daqt e, se tiġi memuda ma' dekorazzjoni ta' drittijiet fundamentali u huma mhux qed mhux id-dawn Iwet u drittijiet eh, fundamentali kien hemm demonstrazzjoni fl-Italja li waslet għal summit fl-2008 hemm direttiva fuq l-inklużjoni tar-Roma ħaġa imma li ehm, isam ma minnux progress fuqa. ħafna pajizi pal per eżempju Franza għamlu arranġamenti tranzizjonali pal per eżempju eh, l-access ta' ċittadini bulgari fi suq tagħhom eh, dan il-pass laqad eh, il-Roma b'mod partikolari. ħafna stati membri għandhom joqogħdu lura milli jinnegozjaw fuq livelli bilaterali ma' pajizi pal Kosovo il-rapportem il-Konsil tal-Europa eh, Kitab rapport fuq dan. Nishtiq infakkarkom fuq ir-rezoluzzjoni tal-2009 dwar is-sitwazzjoni tar-Roma lan huwa li mm, niġildu kontra l-faqar, irridu nużaw il-pozizjoni u l-fondi strutturali tagħna sabiex intejbu is-sitwazzjoni. Grazzi ħafna Signora Flotr. Issa, fissem il-Kunsill Sur Lopez Garrido. Grazzi, President. Jiena nishti inwieġeb għal mistoqsijiet ta' Senjura Flasikova u Senjura Flotr Dina kwestjoni li eh, għandam impatt fuq il-drittijiet tal-bnidma xi ħaġa li saffetwa popolazzjoni qawwija il-popolazzjoni tar-Roma kif tafu l-ikbar minoranza etnika fl-Unjoni Ewropea. ċifra medja li għadni kif tajtkom umbat kwistjoni fuq l-użu ta' fondi strutturali u nixtieq ngħid hawnhekk li l-konklużjonijiet li nġibdu mill-Presidenza Spanjola u li nixtiequ nadottaw jinkludu l-10 prinċipi bażiċi li jinkludu revizjoni jew bidla fil-programmi operattivi taħt il- fondi strutturali kif ukoll regolamenti eh, fil-futur ġifiri mill-2014 nixxiequ aħna nużaw il-fondi strutturali sabiex nintegraw ir-Roma nixxiequ li jkollna azzjonijiet integrati kemm fi żoni urbani u rurali u emenda fl-artiklu 7 tal-fondi reġjonali nixtiequ naraw dawn l-affarijiet taħt l-ambitu ta' Habitat l-autoritajiet lokali għandhom jiffinanzjaw programmi u aħna naħsbu li sabiex il-fondi strutturali ikunu aċċessibbli għal Roma rridu ninvolvu eh, l autoritajiet lokali b'mod attiv kif ukoll l organizzazzjonijiet tar Roma. Irridu ninvolvu ir-Roma fil-fażijiet kollha ġifier pjanar, ġestjoni, monitoraġġ u valutazzjoni tal-fondi Ewropej. U il-Kunsill se jipproponi konklużjonijiet li il-Kummissjoni għanda eh, tipprovdi appoċċja tekniku l-Stati Membri l awtoritajiet Lokali irrid ikun hemm koordinazzjoni orizzontali u vertikali wkoll ġifiri level tal-Unjoni Ewropea, nazzjonali, reġjonali, lokali. Umbat eh, kien hemm eh, mistoqsija dwar jekk it-trio tal-presidenzi għandhom strateġija fil-programm ta' trio hemm miktub eh, b'mod espliċitu li jrid ikollna integrazzjoni soċjali u ekonomika tar Roma ħaġa li tinstab fil-program ta' GEC u ħaġa li tikkonforma mal-istrateġija għal sena l-nofs li imis, iġifiri il-periodu għal program ta' trio tal-presidenzi. Ovvjament, miżuri f'nofs iż-żmien u fittu li rridu jittieħdu f'nofs iż-żmien irridu aħna nagħtu priorità l-istrumenti li semmejt qabel u rridu nadottaw program ta' ħidma sabiex naħdmu fuq problemi bħal per eżempju studenti li jattendu skejjel speċjali f'xi każijiet Eh, mm, il-maġġoranza tal-istudenti f'dawn l-iskel u mar-Roma kwistjoni ta' djar u rridu nikorreġu l-izbilanċi fil impigi u min jaħdem għal-rasu nixxiequ wkoll li nagħtu focus il-mainstreaming fil- l-oqsma kollha tal-politika l-Unjoni Ewropea u dan għandu jisir fil-kuntest tal-metodi miftuħ ta' koordinazzjoni, pereżempju ġittijiet fundamentali, ġida kontra diskriminazzjoni, l-iżvilupp reġjonali, l-edukazzjoni, aċċess għall impjiegi pubbliċi u aċċess għas servizzi pubbliċi. mbagħad, l aħħar punt tiegħi fil-qasam ta' non-diskriminazzjoni, Huwa magħruf li l-Presidenza Spanjola għandha lan li tippromuovi waqt il-Presidenza tagħha waqt il-trio tal-Presidenzi eh, l-implementazzjoni ta' direttiva direttiva li għat ġietx adottata, imma t nitkellem jiena dwar eh, direttiva integrata fuq il-ġlida kontra diskriminazzjoni u sabiex eh, kunem drittijiet indaqs. Erba gruppi huma affettwati me diskriminazzjoni. Grazzi ħafna, grazzi Sur Lopez Garrido, grazie ħafna. Issa fissem il-Kummissjoni, Kummissarju Redding. President. Grazzi. President, onorevoli membri, nirringrazzja l sur Swoboda u l-kollegi tijaw illi i-prezentaw din il-mistoqsija orali fuq il-Summit Ewropew dwar ir-Roma. il summit ewropew dwar il summit ewropew dwar ir roma għal darbohra permettilna li intennu l-impentana l-ħarsien ta' drittijiet fondamentali minn banda u fuq l-integrazzjoni soċjali u ekonomika fis soċjetajiet tagħna mill-banda l-oħra. Għadna kif smajna l-Konsil jagħmel appell għal mod kif l-Istati membri Ewropej iridu jimxu il-qoddim u jaraw kif iridu jpoġġa fil-mainstream tal-politiki tagħhom tafu illi dan id-dibattitu qed issir biss ftit ġimgħat qabel it-tieni summit dwar ir-Roma li se jsir f'Kordoba uh, fil-waqt il-Presidenza Spanjola fit-8 u 9 ta' April il kummissjoni tilqa u tappoġġa b'mod attiv din l-inizjattiva Aħna nasbu illi din l-inizjattiva se jkun moment fejn nistaw naraw fejn wasanna fuq livell nazzjonali, Ewropew u internazzjonali u dan mill-2008. Dan ukoll se jgħinna biex nikkontribwixxu għal perspettiva komuni għal ġejjeni. Sentejn ilu sar l-ewwel summit. U minn dak iż-żmien fejn wasalna? Nista' naraw it-tazza jew nofsa vojta jew inkella nofsa mimlija. Iva sar xi titjib sinifikanti imma hemm ukoll uh, affarijiet li għati iridu jisiru u il-mistoqsija ta'kom tisħa u koll fuq rirwol essenzjali tal-istrumenti Ewropej u l-politiki Ewropej u l-importanza illi nsaħħu l-kooperazzjoni bejn l-atturi prinċipali l-istati membri, istituzzjonijiet, organizzazzjonijiet internazzjonali u s-soċjetà ċivili. Il-Kommissjoni hija impenjata li timplementa direttiva illi tiġilet kontra diskriminazzjoni għabbażi ta' l-provenjenza etnika. Issa aħna għanna il-liġi penali Ewropea, il-deċizjoni qafas fuq ir-razzizmu il xenofobija, illi se jkun għodda importanti biex aħna niġġieldu kontra il razzizmu Sa novembru ta' din is-sena L-istati membri kollha irrid kollom sanzjonijiet kriminali għal reati razzisti u xenofobiċi skont id-deċiżjoni afas. Jiena kif diġaqat impenjata biex nara il-monitoraċ ta' din id-deċizjoni għafas mill-qrib kemm jista' jkun. Il-Kommissjoni taf illi dan mhux biżejjed u leġislazzjoni qawwija trid ikun ikkomplementata minn informazzjoni dwar id-drittijiet u l-obligi u għalhekk il-Kummissjoni qiegħda tindirizza kwistjonijiet dwar ir-Roma fil-kampanja Ewropea għad diversità kontra id-diskriminazzjoni u permezz ta' taħriġ uh, speċifiku għal dawk li pratikaw fil-qasam tal-liġi il-fondi strutturali, il-fondi għall-iżvilupp rurali u l-istrumenti għal ta' qabel is-ħubija kienu meqjusa bħala oda importanti li waslu għal bidla li jippermettu l istati membri biex jimplementaw programmi ambizjużi immirati lejn ir-Roma. Ovvjament dawn il-programmi irridu jkunu realistiċi, pragmatiċi, ibbażati fuq il-provi u l-evidenza u jridu um, ikollom approċċ għal-realtà ta' Roma fil-komplessità tagħha kollha. Il-slogans waħedhom huma se jwasluna mkien hemm bżonn ta' xogħol konkret u għalhekk il-Kummissjoni qiegħda tħeġġeġ lil l-istati membri biex jaħdmu sabiex jappoġġaw l-inklużjoni tar Roma u għal daqstant aħna ngħidejna għad ta' zjarat eh, għoljin bilaterali lejn stati membri fejn hemm ħafna persuni Roma jgħixu hemmhekk. Dawn iridu jwaslu għal impenji b'miri ċari l-ewwel meħda minn dawn iż-żjarat saret f'Ottubru 2009 fl-Ungerija bil-kooperazzjoni sħiħa tal-Gvern se jiġu organizzati oħrajn fil-ġejjieni. Eżempju ieħor konkret tal-impenn tal kummissjoni biex tuża l-fondi strutturali biex tiġilet kontra l-esklużjoni tar-Roma hija l-emenda li ġiet proposta għall-artiklu 7 subinċis 2 tal-regolament dwar il-Fond Ewropew Reġjonali u maġġoranza kbira f'din il-Kamra li votaw fuq ir-rapport tal-kollega tagħkom Van Roy fil-bidu tax-xahar li għadda jiftaħ opportunitajiet ta' politika u eh, finanzjament għal eh, l-offerta ta' djar il dawn il-komunitajiet marginalizzati u nista u koll nużaw dan ar Roma. Fl-aħħar net mbagħad grazzi għal Parlament Ewropew għaddejjin proġetti pilota l-inklużjoni tar Roma budget ta' 5 miljuni fuq mifruxin fuq sentejn dan il-proġett pilota jinkludi l-edukazzjoni mill-età bikrija u eh, il-tqajjim ta' kuxjenza fost il-pubbliku ħafna mix-xogħol f'dan il-programm pilota se jsir mill-UNDP u mill-Bank Dinji u jiena qed nistenna bil-ħerqa din l-evalwazzjoni għaliex evalwazzjoni ta' dan it-tip se tatina l-informazzjoni dwar fejn aħna imxejna sew u fejn qatt hemm nuqqasijiet sabiex imbagħad inkunu nistgħu nkomplu nibnu fuq din u nimxu l-qoddim b'azzjoni iktar immirata minn qabel. Il-pjattaforma Ewropea għall-inklużjoni tar-Roma ġiet mnedija bħala inizjattiva konċunta bejn il-Kummissjoni u l-Presidenza ċeka f'April tal-2009. Il-għan taħħa huwa illi naqdu fl-imkien l-atturi rilevanti fuq livell Ewropew, nazzjoni u internazzjonali u anki atturi mis soċjetà ċivili u sabiex il-politiki eżistenti isiru iktar koerenti. Din il-pjattaforma waslet għal tfassil ta' prinċipji komuni bażiċi għall-inklużjoni ta' Roma li huwa annes għal dokument li ġie adottat waqt il ministerjali ta' ġunju is-sena li għaddiet. Din il-konklużjoni talbet il-Kommissjoni biex tqis l-10 prinċipji meta tkun qed tfassal u timplementa il-politiki se jsiru laqat oħrajn ta' din il-pjattaforma waqt il-presidenza Spanjola u anki waqt il-presidenza Belġana. Ġifiri din miex xi ħaġa ta' darba, imma hija azzjoni illi se titkompla li se jkollha segwitu. Sur President jena nilqa l-impen qawwi ta' trio ta' presidenzi għal dan il-għan għaliex aħna għanna bżon illi naħdmu fl-imkien sabiex inkunu nistaw nimxu l-qoddim. Il-Kummissjoni se tkompli tagħmel il-kontribut tagħha għal din l-azzjoni ta' trio permezz tal-politiki tagħha l-istrumenti tagħha dejjem fi sħubija mill-qrib mal-Istati membri u s-soċjetà ċivili qabel is-summit tar Roma, Sur President nixtieq ninforma dan il-Parlament li il-kollega tiegħi Ander u jiena se noħorġu komunikazzjoni dwar l-inklużjoni soċjali ta' Roma. Nħarsu lejn l-sfidi li għanna qoddimna u eh, natu linji eh, nispjegaw xi ftit dwar x'ta tagħmel l-Unjoni Ewropea biex tiffaċċja dawn l-isfidi. Mbagħad din il-komunikazzjoni se titkun il-bażi tad-diskussjonijiet f'Kordoba. Grazzi ħafna, Komissarju. Grazzi ħafna, Komissarju. Issa ħan nibdew bil-kellima fisem il-gruppi. Nitlobkom li tirrispettaw il-ħin ta'kom għax fissitta aħna għandna mistoqsijiet għal-Kommissjoni. Aħna eh, bħalissa għadin l lura, għallura fissim li Pipi għazix minuti Njaddu l-kelma l-suna jarrokka. Grazzi ħafna, Sur President. sabiex ikun hemm implementazzjoni iktar effettiva tal-leġislazzjoni kif għadna kif smajna minn il-Kummissarju, jrid ikun hemm enfasi xieraq f'Kordoba dwar l-inklużjoni soċjali tar-Roma anke f'dak li rigwarda l-aspetti ekonomiċi għaliex l-integrazzjoni tar-Roma fis-suq tax-xogħol u fl-edukazzjoni huwa interess eh, ewlieni ekonomiku tal-istati membri għat ta' organizzazzjonijiet internazzjonali sviluppaw pjanijiet li ħarsu il-qoddim imma ma kienux uh, eh, obbligatorji, ma kienx hemm sanzjonijiet marbutin magħhom u laqas ma kien hemm budget xira biex iwiżinhom u laqas ovvjament ma ġew implementati. L-Unjoni Ewropea tista' tiżgura li il-liġi mingħajr sanzjonijiet is soft law tista' tkun sviluppata fil qafasta strategija strateġija u li din tista' tkun implementata kif xira. Umbat issir valutazzjoni skont indikaturi stabiliti minn qabel. L-istrateġija tagħna u jiena il rapporter tal-Parlament għal dan ir-rapport Naħseb illi huwa importanti li din l-istrateġija tagħti definizzjonijiet iktar ċari fl-istati membri fejn hemm żoni ta' kriżi u hemm bżonn ta' intervenzjoni immedjata. Kien hemm ċertu mikroreġuni eh, hemm ċertu mikroreġuni fejn hemm ħafna faqar u esklużjoni soċjali. Dawn ir-reġuni jridu jkunu żviluppati ta' malajr permezz ta' proġetti intensivi skont il-prinċipju ta' solidarjetà, pjanning uh, strateġiku, ġestjoni u monitoraġġ li jrid isir minn NGOs lokali. Aħna rridu naraw illi dan isir realtà f'Kordoba. Għannom ta' soċjalisti għal minuta għawnofs is-Sur Moraes. Grazzi. Sur President u kif qal il-kellim ta' qabli u kif qalet il-Kummissarju, din hija problema komplessa l-aħħar għalhekk aħna minnaħa tal-grupp tagħna forsi l-gruppi kollha nixtiequ illi għal darbohra insaħħu il-dibattitu fuq il-kwistjonijiet tar-Roma, il-komunitajiet tar-Roma, et eh, xorta waħda għadhom ibatu ħafna preġudizzji, ħafna violenza u eh, minn eh, l-aħħar 10 snin minn meta tnidiet l-ewwel inizjattiva favur ir-Roma naraw illi irrid ikun hemm huwa mixtieq li jkun hemm approċċ iktar komprensiv u hemm bżonn issa f'din il-Kamra illi naraw xamilna mill-kwestjoni ta' mikrokrediti, il vjolenza razzjali u kwestjonijiet bħal dawn komplessi u għal dan kollu għanna bżonn ta' strateġija komplessiva Sfortunatament il-provi għajdulna illi s-situazzjoni fil realtà miex edha titjieb għatem xorta ħafna komunitajiet Roma madwar uh, id-dinja li qegħdin ibatu, ibatu minħabba violenza illi miex edha tonqos u qed issir ħafna uh, diskriminazzjoni kontra dan il-grupp iktar kontra Roma milli kull tip ta' grupp etniku ieħor irridu naraw li dak li aħna eh, infaslu l-istrumenti li aħna noħolqu biex niġġieldu kontra l-vjolenza u l-preġudizzju jkunu użati u implementati kif xieraq. Hemm bżonn ta' azzjoni, approċ komprensiv u nixtieq illi din il-mistoqsija orali servi biex dan id-dibattitu jingħata ħajja ġdida u jwassal għall implementazzjoni ta' dawk il-liġijiet li diġà jeżistu li qegħdin maħluqa u maħsuba biex jgħinu l komunità Roma. Grazzi ħafna u issa għal minuta nati il-kelma l sinjura Weber. Jiena nishti naqsam ma'kom xiftin xtiti idejat, jiena nħoss illi għanna bżon ta' strategija wiesa' fuq għall-inklużjoni ta' Roma u għanna bżonn ukoll pjan ta' azzjoni benchmarks ċari u budget xira. Naħseb li di għandha tkun strateġija mhux biss għall-Istati Membri Ewropej imma anki għal pajjiżi oħrajn fejn jgħixu komunitajiet Roma u li jew għaddejjin mill-proċess ta' tkabbir jew inkella fil-politika tal-ġirien u għalhekk jippermettu lill-Unjoni Ewropea tuża l-iktar għodda xirqa li għandha biex twassal dawn il-politiki. Naħseb illi għandna nitalmu ħafna mill-Gender Opportunities uh, Equal Opportunities Policy Tilet net aħna dwar l-arfin espert fuq il-Roma naħseb illi rridu forsi nistiednu esperti Roma fil-Konsillu fil-Parlament u jiena eh, f'dan l-ispirtu ktib titra l president Van Rompuy u l-President Barroza li għandu jati eżempju u uh, idaħħal jimpiega konsillira Roma fl-istituzzjonijiet. Issa Signora Lambert. Grazzi, Sur President. Jena u koll għannom tal-grupp tijaj nishti u koll intenni tal-biet illi saru għal strategija komprensiva. Kif li għal, aħna għedin għamnek fis sena Ewropea għal ġlida kontra il-faqar u l-esklużjoni soċjali li huwa diffiċli f'momenti ta' uh, reċessjoni u għallek aħna għedin nitolbu kondizjonalitajiet fuq il-rescue packages sabiex dawk li huma l-iktar esklużi ma jisibux ruħom iktar minn sija minn qabel smajna diġa illi differenza edha dejjem tiżdiet u għallek l-istrateġija tagħna Ewropea għall-2020 għandha tqis ukoll eh, li jridu jitnaqsu id-differenzi bejn il-fqar u s-sinjuri il-fondi Ewropej għall-iżvilupp reġjonali huma importanti u l-awtoritajiet lokali u koll huma importanti għaliex ħafna drabi hemmhekk tinħass li iktar diskriminazzjoni fil-housing u l-bżonnijiet speċifiċi tal-persuni Roma li jgħixu hemm dwar l-edukazzjoni, il-pulizija li għandhom ir-responsabilità li ħarsu mhux biss jikkriminalizzaw kif mill-lider jiġri f'ħafna stati membri. Aħna rridu naraw servizzi pubbliċi ta' kwalità għolja l-Kunsil forsi jiftakar rakkomandazzjoni dwar l-inklużjoni attiva ta' dawk li huma l-iktar imbeda mis-suq eh, tax-xogħol U għalek aħna rridu nkunu nafu jekk il-Konsil u il-Kommissjoni u miex uh, eh, soddisfatti bl-absorption rate tal-fondi. U f'dak li jirrigwarda il-ġlieda kontra ir-razzizmu u xenofobija u nittamaw illi kull gvern tal-istati membri se jimpenja ruħu għal dawn l-ideali. Grazzi, Signora Lambert, għal eh, konservativi reformisti, Sur Van Dalen. Sur President, seklu li għadda id-diskriminazzjoni kienet ukoll l-iktar ħaġa illi kenna nibżaw minna imma issa ħna rridu naħdmu biex il-persuni Roma jkunu inklużi u hija ħaġa tajba bżonn ta' strateġija li trid tara li il-persuni Rom ikunu tassew sew eh, inklużi u jirċifu l-benefiċċji illi jistħi u rridu nisħu kol fuq l-edukazzjoni it-tfal tal-persuni Roma irridu joħorġu minn dan iċ-ċirklu vizzjus. Sur President, jiena nixtieq nżid żewġ punti ma dak li diġant għal hawnhekk. L-ewwel net irrid ngħid li jiena ma tantx inkuntent li hawnhekk qed nippreżentaw ir-Roma bħala xi vittmi. Huma rridu jieħdu miżuri huma infisshom sabiex ukoll jagħmlu xi ħaġa biex huma ma jibqgħux meqjusin u mistmerrija kif in huma bħalissa Mbagħad dwar l-integrazzjoni tal-persuni Roma fl-istati membri ma tistax tkun xi ħaġa sforzata. Roma li qegħdin jgħixu f'ċerti stati membri illi eh, jgħixu hemmhekk, u huma wkoll iridu jagħmlu xi ħaġa jgħinu lilhom infushom. Dawn huma tassew sfidi finanzjarji u politiċi sur President il-finanzjamenti Ewropej E, għandhom iservu biss bħala appoġġ. Grazzi, Sur Van Dalen, għannom eh, tal-European United Left u the Green Left, nat il-kelma issa l-Signora Ernst tal 3 minuti u nofs. Grazzi ħafna meta f'Diċembru tal-2009 jena kont biċma b'Mitrovica jena rajt persuni f'maħala illi kien qatibatu mill-avvelenament mill-ċomp. mill avvelenament mit ċomp u tħassartom tassew it-tfal b'mod partikolari. Kulħadd qal li ma kienx biss fil-Kosovo imma f'ħafna pajjiżi fl-Ewropa. Hija sitwazzjoni kifra ħafna li qegħdin jgħixu fiha ir-Roma li huma fost l-ewwel abitanti Ewropej. Il-Christian Documentation Center għallunna li eh, Roma ma jifilħux iktar jisimaw klim firaħ u hemm bżonn tassew illi jsir xi ħaġa. U din hija xi ħaġa li hemm bżonn li jsir xi ħaġa u malajr mingħajr iktar dewmien. Ma nistawx inkomplu noqogħdu nitrattjenu nistennew id-direttiva Ewropea l-implementazzjoni ta' opportunitajiet indaqs, irrispettivament mill-sess, eh, eh, razza jew oriġini etnika irridu namlu xi ħaġa issa. U dan ifisser illi irridu narfu li direttiva mhijiex biżejjed. Mhijiex biżejjed biex tħares lil persuni Roma fl-Unjoni Ewropea minn eh, mill-li kunu esposti għal dawn il-kondizjonijiet tal-waħx, għalek hemm bżonn ta' strateġija mfassla għal Roma li tkun mainstreamed fil-politiki Ewropej kollha. Ħafna mill-gvernijiet edin iwet u biss xi proġett l u xi miżuri individwali imma dak li hemm bżonn huwa impenn fuq medda ta' żmien twila sabiex dawn il-komunitajiet tarru ma jkunu tassew integrati. Mhux biżejjed illi il-politiki strutturali u reġjonali ikunu iktar flessibli mill-2013 il-qoddim. Hemm bżonn ta' xi ħaġa li ssir xi ħaġa issa irridu natu appoċ b'mod sempliċi minn issa sabiex inkunu tassew nistaw namlu xi ħaġa għas saħħa biex dawn jirċivu t-taħriġ u anki jkunu integrati fis-suq tax-xogħol. Ebda tifel jew tifla mandom ma jkollomx ċans fil-ħajja għax ma jkollhom għadd aċċess għall-edukazzjoni biex jitalmu l-lingwi. Għandhom bżonn ukoll li jkollhom opportunitajiet bħal bħalna l-koll u għandhom bżonnu koll ikun jistaw igawdu mill-benefiċċji tat-talim li jirċievu. Ma nistawx eh, naċċettaw il-fat li taxxa kontra il-persuni Roma hija xi ħaġa li aħna nistgħu nagħlqu għajnejna għalija, Le, assolutament le. 10 miljun persuna teħx jiexu fl-Europa u għandhom bżon l-ġustizja. Irridu nibdew mill-ġustizja, mbagħad mill-ġustizja tasal l-ugwaljanza. Għalhekk naħseb illi din hija sena fondamentali, hemm bżonn illi nkunu determinati li konna strateġija Ewropea b'saħħitha u l-impentana bħala uh, membri tal-Parlament Ewropew, bħala bnedmin huwa hija xi ħaġa assoluta impenn lejn ir-Roma u għandna bżonn nagħmlu xi ħaġa immedjatament. Grazzi ħafna. Issa għannom tal-grupp tal-Freedom and Democracy is-Sur Pasca. Pani Komisarka, Grazzi ħafna, Sur President, Sinjura Commissaria, kollegi. It-tieni Summit Ewropew tar Roma ħajkun opportunità eċċellenti għal minnu konċernat sabiex naqsmu l-opinjonijiet rigward miżuri ta' kif nistgħu nintegraw ir-Roma fis-soċjetà. Storiċi jemnu li r-Roma waslu fl-Ewropa bejn il-5 u 9 seklu U sa minn dan iż-żmien ħafna nazzjonijiet Ewropew kienu jaraw l-aħjar mod kif jistgħu jikkożistu ma' din il-komunità etnika. Wara elf sena ta' tiftix, ħadd għadu ma sab mod ta' kif nistgħu nintegraw ir-Roma b'mod tajjeb fis-soċjetajiet tagħna. Ma nafx jekk li żball u wiex fuq in-naħa tagħna jew fuq in-naħa l-oħra. F'dak li nixaqsam mal-esperjenzi ta' pajjiżi jiena naf illi billi tipprovatejn b'sempliċi eh, fuljetti mhux sejjin. Il-ħaddiema ta' pajjiżi eh, kienu ntaxxati ħafna u dan il-flus ingħataw lill-komunità ta' Roma sabiex tagħtihom standards ta' ixjien tajbin. Tagħtihom livell ta' housing tajjeb, standard tajjeb, ingħataw aċċess għall edukazzjoni u xogħol fuq livell ugwali għal ċittadini oħrajn Eh, koll irċevew sistemi ta' welfare bħal ċittadini oħrajn, però għaraw ir-riżultati oħrajn dawn id-djar ġodda li nataw tkissru tkissiru ser ta' ta' ekwibaċ sanitarju hemm zibel li jitħalla eh, fin-nofs. U koll eh, ħaddiema li joffru għajnuna medika qegħdin jiġu mkeċija mill-villaġġi tar Roma u n-nis jitkeċċaw mill-iskejjel. Naħseb li biex ngħinuhom irridu nagħlmu lit-tfal Roma eh, kultura ċivilizzata. Grazzi. Grazzi, Sur Pasqa. Issa għal żewġ minuti nagħti l-kelma lis sur Balzo. Sur President, nirringrazzjak. La darba ħanitkellem bl-Ungaris li l-lingwa tiegħi Jena ħanuża il-kelma ġipsi minflok il-kelma Roma minflok il-terminora. Dan il-terminu mandux terminu negattiv pajizi. Ovvja li diskriminazzjoni din hija bażi l-inklużjoni soċjali tar-Roma u l-ewwel punt li naraw l-edukazzjoni, diskriminazzjoni pożittiva fuq is-suq tax-xogħol sabiex nġildu kontra din diskriminazzjoni l-NGOs jajtu jisemmu segregazzjoni, pero eh, l-lan huwa inklużjoni immedjata. Ġenerazzjonijiet ta' Roma kibru fl-Ungerija u ma, jaħdmux, ma jistawx joħorġu minn dan iċ-ċirklu vizzjuż. U rridu naraw kif ħa naħdmu madwar din il-politika ekonomika ħażina. Fl-Ungerija dawn ir-Roma il-ġipsi huma għandhom perċentwal li ta' kriminalità u rridu naġixxu kontra dan il-punt. Mhux biss għal benefiċċju tas-soċjetà tagħna, però anki għal benefiċċju ta' Roma oħrajn. Aħna qatt ma nitkellmu fuq eh, traċċi ġenetiċi jew traċċi etniċi ma nitkellmux fuq diskriminazzjoni, nitkellmu biss fuq żvantaġġi soċjali. Jekk sempliċement nistigmatizzaw din il-komunità bħala eh, fuq abbażi ta' razzizmu aħna sempliċement inkabru l-problema. Irridu nsibu mod kif noħorġu minn din il-problema u il-Roma fihom infushom għandhom bżonn mexxejja illi jintarfu minnhom infushom u kif ukoll mis-soċjetà, mill-pjeda soċjetà. Għandna bżonn strateġija Ewropea illi tiffaċċja u tidentifika identifika il-punti koll din il-problema. Nirringrazzjar sur Barkso. Issa nimxu għal kellima l-oħrajn issa sur Dias de Mera. Grazie ħafna President, jena nixtieq nifraħ eh, għal difiza li qed jgħamil favur il roma Huwa importanti li i eh, u l-Pepe għamlu l-strategija dwar l-integrazzjoni tar-Roma billi proponu azzjonijiet konkreti. Eh, disa miljoni li jiexu fl-Unjoni Ewropea. Is-sitwazzjoni tar-Roma hija differenti minn dik ta' minoranzi oħrajn. Għalhekk eh, din hija raġuni biex nieħdu miżuri speċifiċi. Il-laqa eh, f'Kordoba ta' tieni summit għandha tkun opportunità biex wieħed ħares lejn il-problemi li għandu l-komunità u għanna nagħmlu dan b'kuraġġ u nħarsu lej strumenti speċifiċi finanzjari u legali favur din minoranza li għandha tkun protagonista tal-ġejjini tagħha. Aħna m'għandniex nitkellmu fuq paternalizmu aħna jina naħseb li ħadd mandu id-dritt li jagħmel xi pubbliċità politika akkost tagħhom. Azzjoni multidisciplinari koordinata bejn il-Kunsill, Kommissjoni u l-Istati membri Eh, jistajatu jagħtu riżultati pożittivi favurhom. U importanti li l-Kummissarji Ewropej eh, involuti jikkoordinaw l-azzjoni tagħhom biex jiddeterminaw eh, biex ikunu jistaw itemmu din il-kondotta ta' diskriminazzjoni. Kunsill flimkien mal istati membri għandu jisib l-integrazzjoni tar Roma. L-istati għandhom l-istati għandhom il-responsabilità li jgħamlu miżuri eh, kontra diskriminazzjoni, l-aċċess ta' saħħa, edukazzjoni u aspetti oħra dawn huma importanti ħafna biex wieħed ikun jista' jkollu impjeg b'dinjità li wieħed ikun impenjat fis-soċjetà ċivili hija ħaġa indispensabbli dan is-sens li wieħed ikollu l-partiċipazzjoni ta' ta' organizzazzjoni fil-livell lokali. Għalihom u imma mhux mingħajrhom u naħseb li f'din is-sala hemm eh, deputati Romani verament tajbin. Grazzi ħafna sur Jademera. Is-Sinjura Gonz. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Grazzi, Sur President. It-tieni summit Roma f'Kordoba jatina eh, opportunità eccellenti sabiex naraw l iżviluppi fis-snin li għaddew. F'dak li nxaqsam ma l-integrazzjoni ta' l-aktar minoranza etnika vulnerabli ġew l-Ewropa li huma r-Roma. Irridu nagħmlu mill-aħjar tagħna sabiex nagħmluha kwistjoni wiesa fl-Ewropa, mhux kwistjoni ta' Ewropa ċentrali biss, u rridu nsibu soluzzjoni tajbin. Hemm passi importanti min-naħa tal-Parlament Ewropew billi adotta din ir-reluzzjoni u proponija, sfortunatament għadu ma adottajiet imma. Nisperaw li aktar eh, passi jittieħdu eh, fil-mandat tal-Kummissjoni kurrenti. Issa nitkellem fuq il-rapport parlamentari rigward is-suq tax-xogħol u f'dak li nxaqsam ma' Roma u din kienet landmark importanti ħafna. U kif ukoll din hija s-sena ta' ġida kontra l-faqar u avveniment importanti ħafna wkoll. Irdu naraw kif il-fondi Ewropej kontribwew u fuq li ma' kundizzjonijiet dawn jiffaċilitaw l-integrazzjoni tar-Roma. Aħna nitolbu informazzjoni u nafu kollha kemm aħna li r-Roma huma minoranza etnika u din id-dejta dejjem ta' natura sensitiva għalhekk irridu noqogħdu attenti. F'dak xorta waħda minkejja l-azzjonijiet pożittivi kollha irridu nutaw ukoll illi hemm ċertu problemi f'dak li għannu xaqsam ma' l-azzjonijiet f'ċertu każijiet. Nirringrazzjak ħafna, Signora Gonz. Issa nagħti il-kelma li Kim Nilsen. Il-kustjoni ta' Roma hija kustjoni importanti fil-parti ta' Franza li jiena nix fiha. Aktar minn elf Roma iridu jivjaġaw minn post tal liħor fir-reġjun ta' Nant għaliex hemm ftit pajjiżi uffiċjali li fihom jistgħu jqogħdu għalkemm ċertu sintki lesti li l-qawom sempliciment memx bizzejet spazju fejn joqogħdu dawn. U hemm ftit wis nies li huma lesti li għajnuhom u minħabba dan ir-Roma huma vittmi ta' diskriminazzjoni ġewwa l-Ewropa. Jiena nixtieq nixbet l-attenzjoni rigward eh, is-sitwazzjoni ta' nisa Roma li għandhom problemi ta' violenza domestika u tqala u tqala mhux mixtieqa wkoll. 40% tal-nisa Roma ikunu għamlu abort sal-età ta' 22. U l-ewwel tqalija fuq medja sal-età ta' 17. Għalhekk hemm bżonn illi nżommu f'moħħna il-perspettiva ta' ta' din il kwistjoni rigward ir-Roma. Hemm bżonn nagħmlu azzjoni immedjata fil-komunità tar Roma sabiex ikunu konxji ta' drittijiet fundamentali tagħhom u kol aċċess għal servizz pubbliku. Nispera li l-Unjoni Ewropea se tieħu approċċ globali f'dan it-tieni summit. Nirringrazzjak sur kemm li se nista' minuta u nofsi sur Fontana. Il-kwistjoni tar Roma qed issir dejjem iktar komplikata u għalhekk hemm bżonn ta' soluzzjonijiet ta' malajr, ir-rappreżentanti tagħhom l-istituzzjonijiet, Kolla qegħdin jitolbu li dawn ikunu involvi, involvuti u integrati fil-tessut ekonomiku u soċjali imma dan huwa proċess storiku u kulturali natu ta' karattru bilaterali minnaj il-rida u realtà minnaħa tal-Rom li jaċċettaw il-regoli u l-kultura tal-pajizi li fejn ikunu qed jgħixu u minnaj ma jiġħdu dik l-imġiba illi ma, ma, miex parti mill-konvivenza ċivili, allura mela huma qatt ma se jkunu integrati. Nistgħu nkomplu infasslu proġetti u nwarbu fondi imma riżultati qatt ma aħna se narawhom l-sfida tittiġi iffrontata bid-demagogija. Rridu nkunu pragmatiċi, rridu nifmu li il-situazzjoni ekonomika diffiċli u okkupazzjonali u kol se tamila iktar diffiċli biex dawn il-persuni jkunu integrati fis suq ta' xogħol aħna nħossu illi minn dak li għalmetna l-istorja li l-integrazzjoni diffiċli ma tistax biss eh, eh, issir il-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 Grazzi, grazzi Sur President, jien ukoll nixtieq nagħti l-appoġġ mod partikolari lid-deputat Livia Jaroka illi tant taħdem fuq dan is-suġġett sensittiv u importanti. sitwazzjoni kif qalu l-kollega tiegħi Sur President, is-sitwazzjoni tal-popolazzjoni tar-Roma fl-Ewropa hija waħda li ma tikkonċernax numru limitat ta' pajjiżi biss, hija sitwazzjoni li tikkonċerna l-Unjoni Ewropea kollha għaliex ir-Roma huma l-akbar minoranza etnika fl-Ewropa. Fid-dawl ta' dan jeħtieġ nagħmlu evalwazzjoni ta' dak li qiegħda tagħmel l-Unjoni Ewropea bħalissa biex naraw x'nistgħu nagħmlu aħjar. U jiena ħadd gost nisma' lill-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea Vivien Reding tagħtina spjegazzjoni sħiħa eh, dwar dan. Eh, u dan huwa żmien tajjeb biex nagħmluh in-vista tas-summit eh, dwar roma li se jsir f'kordoba x-xahar li ġej li hu żgur hu li ma nistgħux inħallu s-sitwazzjoni kif inhi għax mhix ser titranġa waħedha u jekk eh, ma nagħmlux li hemm bżonn dawn in-nies ser jibqgħu emarġinati u se jibqgħu imwaħħlin f'nasba ta' faqar għaldaqstant għandna nadottaw politika ta' integrazzjoni li twassal sabiex ir roma tassew ikollhom aċċess għall opportunitajiet li għandu ħaddieħor b'mod partikolari l-possibilità li jaħdmu li jisfruttaw il kapaċitajiet tagħhom li jkollhom ħajja dinjituża u li jkunu suċċess b'hekk mhux biss inkunu kapaċi imantnu lilhom infushom iżda jkunu wkoll jistgħu jikkontribwixxu għas-soċjetajiet illi jgħixu fihom. Iżda biex dan isir irridu nieħdu l-passi li hemm bżonn biex inneħħu l-ostakli illi jeżistu. Jiena nittama li l-messaġġ tagħna f'din l-awla f'dan il-Parlament, messaġġ tagħna ta' solidarjetà eh, mar Roma jasal in vista tas-summit tax-xahar li ġej. Grazzi. Grazie signor Busudil. Tiene la palabra <clears throat> por minuto y medio la signora Muñiz. Issa, al minuto nof, sur Moniz de Urquiza. Grazie, Afna, President. 10 miljoni Romali fl-Europa huwa eh, ikun isu daqs ta' stat eh, medju, imma mhumiex stat minn dejjem ir-Roma kienu iżjed Ewropej eh, u għalla volja huma ċittadin ta' tieni klassi li sofrew storikament, mhux biss fl-edukazzjoni u fil-saħħa eh, u d-djar mank ukoll bħala migrazzjoni li essenzjalment da huma migranti. Il-Kunsill Ewropa qal li l-migranti eh, Roma ma jirċevewx l-istess trattament li oħrajn. U din hija eh, eh, kalpestar ta' drittijiet. Għanna rispettaw il-minoranzi eh, etniċi u kulturali biex ndavanzaw lej stat ta' ċittadini Ewropej fej kunem libertà u konvivenza. Unħdu ħadna għos bid-direttiva li ma jkunem diskriminazzjoni ħaġa li mux il-gruppi kollha appoġġaw f'din il-sala. U għanħadna ħadna u koll bil-programm ta' Presidenza Spanjola li aħna nħossu li hija ta' bżonn f'dan is-sens. Għax m'għandux jkunem eh, eh, iżjed dewmin biex ikollna inizjattivi ġodda fil-Unjoni Ewropea li appoġġaw il-poplu il ta' Roma. Il-summit ta' Cordoba hija opportunità tajba biex ikonna proġett integrali għal poplu Romani li nħallu għarajna dawn is-snin ta' razzizmu. Grazzi. Ora por un minuto il signor Romeva. Grazzi, issa nagħti l-kelma lil sur Romeva Irweda l-minuta. Kif intqal, eh, ma ninsewx li is-summit ta' Roma kienet inizjattiva dan il-Parlament Waqt er, il-prezenza slovena, provajna nġibu flimkien il-gvernijiet tal-Unjoni Ewropea flimkien fuq il-kwistjoni Roma. Tenja raġuni oħra l fejn il-Parlament għad jaħdem fuq din il-kwistjoni. Però jekk l-Istati membri ma jammettux li nisna trattaw Roma dan ma jkunx pożittiv. Daw il-kwistjonijiet zamuna, kemm xogħol raqwa hemm bżonn ikollna strateġija għall-inklużjoni tar-Roma. Għanna bżonna din l strategija Dan għaliex l-Unjoni Ewropea qed titlef il-kredibilità tagħha fuq sfera internazzjonali. Dan huwa importanti għaliex fil-passat aħna fimna kif din hija xi ħaġa li għandha x'taqsam ma' drittijiet umani mal-inklużjoni soċjali u issa nifmu li hija kwistjoni wkoll ta' politika għandha x'taqsam ma, ma dibattitu politiku u rridu nifmu li rridu nilħu soluzzjoni ma jkun se jkun grazzi. Grazzi, Sur Romeva. Issa nagħti l-kelma l sinjora Bazescu. Il-Roma huma fost il-ikbar minoranzi fl-Europa u fost dawk ukoll l-aktar vulnerabbli jiexu fil-faqar, fil fil-diskriminazzjoni, fil-qat, un ta' ċess għat talim huma fost il-problemi li jgħixu bihom ta' kuljum il-komunitajiet Roma u dan waslu għall-esklużjoni soċjali jiena nqis li programm Ewropew integrat huwa meħtieġ wieħed illi jikorrispondi għal kultura u għal valuri tal-Roma u jippermettilhom ukoll il-moviment ħieles. L-tfal jirrappreżentaw 46% tal-popolazzjoni Rom din hija konsegwenza tal- Eh, rata ta' twelit olja u mbagħad ukoll ta' eh, stennija tal-ħajja li tkun iqsar bżon illi kollom id-dritt għall-edukazzjoni garantiti mill-Unjoni Ewropea għalix inkella it-tfal ta' dawn il-persuni rom għatmu se jaslu biex joħorġu minn dan iċ-ċirku vizzjuż Hemm li naraw li dawk li fil-fatt jidħlu fl-iskola ma joħorġux kmini. Ġew allokati fuq 7000 fuq 7000 anzi post fl-iskejjel għal tfal ro, Roma. U ftit iktar minn 2000 inkitbu u ehm, ġew aċċettati biex jidħlu fl-iskola biex ittejjeb l-istil tal-ħajja tagħha l-maġġoranza il-komunità Rom trid ukoll tagħmel sema. L-Unjoni Ewropea tappoġġa l-integrazzjoni tar-Rom fis-soċjetajiet permezz ta' bosta programmi bħal Fondi Soċjali Ewropej, il-Fond Ewropew għall iżvilupp Reġjonali, il-Programm Progress u il-Jeunesse en Action Zazax Attivi. L-Onorevoli Baskort. Grazie, President. Roma hija l-ikbar minoranza eh, fil-Europa dan qed jkollhom diskriminazzjoni istituzzjonalizmu anti anti-Roma u faqar kbir u eksklużjoni soċjali, sistema ta' segregazzjoni fil-djar, eh, fl-edukazzjoni u fil-benesseri soċjali. Is-soluzzjonijiet fi żmien qasir mhumiex risposta għal problemi serji u gravi li l-om jeżistu tar-Roma. Aħna għandna bżonn nagħmlu valutazzjoni tal-prassi tajba kif ukoll eh, dak l-asputti negativi tal-politika li impressa ma nix neħdu tfal mill-familji un nomnum fl-iskejjer bej eh, jiexu, dana ma jwaslux għal soluzzjoni u dana jkollhom impatt negattiv fuq il-ħajja tal-familji Roma. L-Europa għandha bżonn strateġija Roma fit-tul u effettiva biex ikun hemm eh, azzjoni affermativa eh, differenti mill-ewwel summit ta' Roma li ma kien hemmx impenn politiku ċar l-Unjoni Ewropea. L-Unjoni Ewropea għandha tibda billi tagħti eżempju tajjeb, billi toffri żed impjiegi u tinklużi il-Roma fis-soċjetà ċivili u fl-istrateġija. Grazzi ħafna Sinjura Boskur tista' ngħaddu għall-Sinjura Hubner, l-Honorable Hubner. Grazzi ħafna, President, Kummissarju, Ministri, kollegi il-summit f'Kordoba ħad tkun prova għalin l-alkoll l-istituzzjonijiet u l-istati membri għandu juri b'forma ċara l-impenn Ewropew biex wieħed jikkonsidra strateġija politika u operazzjonali li tindirizza l-kwestjoni ta' Roma li l-in mill-perspettiva ta' dritti tal-bniedem li ħagħa fundamentali biex ikonna inklużjoni soċjali u ekonomiku. Għanna bżon li ikonna politika ta' strateġija eh, ta' inklużjoni eh, li tmiss kollox ġasar ħafna xoħlu, u ħafna affarijiet imma ħafna eh, triq twila dimna, għandna bżonn il-Kommissjoni Ewropea u l-Parlament u l-Istati Membri kif ukoll eh, kif għal il-Ministru Lapez Garrido għandna bżonn li awtoritajiet lokali u reġjonali jaħdmu flimkien jitfit aħna għandna bżonn minn l-Unjoni Ewropea allokazzjoni ċara ta' responsabilità fuq dan il-kwistjoni, jkun hemm koordinament effikaċi bejn kulħadd. Nipretendu li eh, il-pilot project li hemm preżentament ta' kommissjoni eh, jista' jwassal għal soluzzjonijiet effettivi eh, l-aspetti li huma importanti li jkun hemm edukazzjoni ta' tfal żgħar, inklużjoni ekonomika, kif ukoll tal-talim tal u evalwazzjoni aħna għanna jkonna sforzi minn diġi pal-politika reġjonali u li għandu jkun involviment lokali u reġjonali f'azzjazzjonijiet konkreti biex itejjeb u jisaħħaħ l-inklużjoni ekonomika ta' Roma. Fil-Parlament minn ħafna gruppi politiċi ġawwe u rew kemm huma impenjati. Imma dmir tagħna huwa li nagħtu iżjed poter politiku lil din il-kwestjoni. L-inklużjoni ta' Roma qed tina opportunità biex nkun nistgħu navanzaw biex il-suq ta' xogħol ikun iżgħet inklusiv l-Ewropa u għanna bżonn ukoll nindirizzaw l-sfida demografika. Aħna għanna nikkonsidraw is-summit ta' Kordoba bħala l-aħħar opportunità biex il roma jiġu inklużi verament. Grazzi ħafna sur l onibri Hubner, issa minuta meza nagħtu l-kelma lis tabaċti. Grazzi ħafna, President. pala il-persuna li abbozza il- dokument jiena rritnajt ngħid li din hija problema verament serji fl-Ewropa. Jiena verament eh, għandha problema l-Sinjor Kommissarju għax din hija kwistjoni verament komplessa. Roma mhumiex biss minoranza etnika jew nazzjonali ma ħafna drabi ikunu zvantaġġati soċjalment Madana kollha hemm responsabilità soċjali eh, li mhijiex mqasma sew hija eh, maqasma forma asimetrika bej is-soċjetà mm, li qiegħda fil-maġġoranza u l-komunità fil-minoranza. Il-soċjetà li qiegħda fil-maġġoranza għandha responsabiltajiet imma wkoll għandhom responsabiltajiet ir-Roma. Għandna bżonn integrazzjoni minn ikun hemm assimilazzjoni. Aħna mhux nitkellmu dwar kwestjoni ta' finanzi, hija kwestjoni ta', ta, ta budget, hija kwestjoni ta' jekk hemmx nies u mekkaniżmi fis-soċjetà li għedha fil-maġġoranza u fost, fost il-Roma wkoll bħala wieħed li kien segretarju tal-Istat responsabbli lill kwistjoni nista' ngħid li ottenejna riżultati fir-reġuni fejn kien hemm eh, mexxejja li huma kredibbli eh, NGOs attivi u involviment minnaħa tal-popolazzjoni fil-minoranza għanna bżon il baġis bla dubju, imma dak li huwa importanti huwa dak li għamlu il-komunitajiet lokali. Għazzoġ minuti issa ngħaddu għall onorevoli Antonescu, Sunir Antonescu. Grazzi, Sur President il-livell ta' svilup ekonomiku u soċjalu tal-minoranza Romi hija waħda mill-problemi l-iktar delikati u kontroversjali li qed jiffaċċaw il-pajjiżi tal-Ewropa ċentrali u tal-Vant. Dwar in-numru tar reali ta' persuni rom li jgħixu fl-Ewropa ħadd ma jaf eżatt imma żgur huma l-ikbar eh, minoranza li teżisti fl-Ewropa bżonn ta' pożizzjoni koerenti fuq meda ta' żmien twila x'inkella ma nistgħux nittamaw li nbidlu s-sitwazzjoni, responsabilità biex nbidlu s-sitwazzjoni tar Roma hija taqa' fuq kull stat membru. Imma mhux se naslu mkien jekk ma jkunx hemm koordinazzjoni globali il-nuqqas ta' prospetti għal zaza hija waħda mill-ikbar problemi li jiffaċċaw dawn in-nies ħafna mill-popolazzjoni rom għandha inqas minn 20 sena. U hemm bżonn li għal daqstant aħna nieħdu miżuri immedjati biex innaqsu differenzi bejn iż-żgħażagħ Rom u l-bqija taż-żgħażagħ Ewropej. Iż-żgħażagħ u tfal Rom iridu jkunu inklużi fl-istrateġiji u l-politiki attwali għaliex huma il-ġenerazzjoni żagħżugħa u jistgħu jinbidlu l-affarijiet permezz tagħhom għanna natu l-opportunità li dawn it-tfal biex ikollhom aċċess għall-edukazzjoni, assistenza eh, medika u għal dawk l-opportunitajiet kollha li għandhom iż-żgħażagħ tal-età tagħhom. jekk ma jitteħdux miżuri konkreti, jekk aħna ma nbidlux l-attitudini tagħna, miljuni ta' żgħażagħ se jkollhom jiffaċċaw l-esklużjoni u l-marginalizzazzjoni in-nuqqas ta' fiduċa se se tkun raġuni ta' insikurità għal bqija tal-Ewropa, hemm bżonn illi aħna nagħtu opportunità reali lil popolazzjoni Rom sabiex ibidlu l-perspettivi tagħhom. Aħna issa rridu ngħaddu mill-klim għal fatti konkreti. Grazzi. Mrs. Senalova, for one minute. L-Onorevole Senalova għal minuta. Grazie ħafna, President. Kollegi, skont eh, studju li sar reċentament, 76% tal-ċittadini ċeki ma jixtux li kollom eh, ġirin roba. Għaw l-axħar 10 snin ta' ħajja politika tiegħi fil-Kunsil Lokali, Kunsil f'belt jiena qed nitratta kwestjonijiet li għandhom x'jasmu ma' relazzjonijiet mar Roma u ma' dawk li mhumiex mhux biss kwistjoni ta' flus kif raħna rajni f'diversi proġetti eh, Ewropej biex itejjeb is-sitwazzjoni ta' Roma, l-unika ħaġa li tista' tgħin fil-żmien fit-tul huwa li wieħed jitratta lil Roma bħala ċittadini sħaħ fil-komunità lokali. Ma dina ħaġa li tiffunzjona miż-żewġ direzzjonijiet. Ir-Roma għandhom ikunu eh, b'xi mod ieħor marbutin mal-komunità lokali u jadottaw standards eh, lokali. Il-popolazzjoni il-maġġoranza għandhom ukoll juru b'eżempju għandna bżonn eh, li konna ġlieda kontra il-diskriminazzjoni u l-ksenofobja. Eh, għax dawn il-fenomena mhumiex aċċettabbli din hija bażi tajba għall-azzjonijiet tagħna. Naddu issa għall-Onorevoli Sabu. Grazie ħafna, President. Jena nishtiq najt mill ewwel li eh, għan l-speranza li s-summit fuq il-popolazzjoni eh, Roma f'Kordoba ħatkun opportunità tajba biex insolvu l-problem tagħhom. Il-kondizzjonijiet ta' ħajja ta' din il-komunità mhux tajbin u d-diskriminazzjoni qed tikber. Alla volja l-kwantitajiet li dawn l-aħħar snin ġew mogħtija għal proġetti biex jittejbu s-sitwazzjoni tagħhom dawn huma kważi 500 miljun euro. Jien naħseb li wasal iż-żmien biex ngħaddu mill-indizzjonijiet tajba għal fatti. Sfortunatament il kummissjoni Ewropea moriċ il-volontà li hemm bżonn biex tkun tista' tkoordina l-azzjonijiet li huma eh, jista' jwaslu għal titjib fil-kondizzjonijiet tar-Roma u l-integrazzjoni soċjali tagħhom kif ukoll jiġġieldu kontra r-razziżmu. Naħseb li hemm bżonn li l-problema tal-minoranza tal-Roma tkun suġġett konkreta suġġett konkret li għandu tiġi fidejn il-Kummissarju ta' kwistjonijiet soċjali u l-Kummissarju eh, li jħossib din il-kwistjoni jaħdam u jkollu l-partiċipazzjoni ta' eh, speċjalisti Roma. Hemm bżonn ukoll nħarsu li hemm lat soċjali u kulturali biex ma jkun hemmx iżjed wisqa fid-differenzi. Eh, għandna bżonn ukoll nżidu l-kapaċità li jaqraw u jikdbu u anke fix-xogħol. Hemm bżonn li jkollna programmi meta ċess tal xol għal Roma u jkun hemm kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet loka u l-komunitajiet Roma biex ikun hemm kollaborazzjoni aħjar mal-NGOs. Grazzi. Um, Grazzi ħafna. Eh, edin naqra l-ura. Nħarsu lej s-sfer minuta. Grazzi ħafna, komissarju, ministru, president, il fat u li jiena nishti nifraħilkom għall inkludejtu din il-dibattitu fuq il-summit eh, dwar il-Roma. Din il-dibattitu juri kemm huwa importanti, eh, aħna x'importanza nagħtu lil din is-summit Juru, nuru koll li gruppi politiċi kollha huma involuti f'dan id-dibattitu kif ukoll ikonna preparazzjoni aħjar ħalli jkun hemm strateġija b'saħħitha biex insolvu il problema tar Roma u inkluż fil kuntest ta' liġi eh, eh, eh, soft law l-istati għandhom jkoll jagħmlu skambju ta' data, informazzjoni prassi tajba. Jiena minn Slovenja u għanna istitut ta' reprezentanti ta' Roma li huma jkun hemm medjazzjoni bejn Roma oħrajn. U dina hija twassal għal inklużjoni aħjar ta' Roma ta' tfal Roma fl Issa l-astwal keċ għaj ħamsa kull mandi l-onorevoli Kretu mux ħajkun hemm ta' Sogo Paranikolu Marulesku biex jitkellmu l-lejla, sfortunatament. Issa naddu għall-Onorevoli Kretu. L-ewwel summit tal-Unjoni Ewropea fuq il-Roma kella taraf li l-Unjoni Ewropea ma kellhom suċċess biex jigarantiċċu l-integrazzjoni tagħhom u jkun hemm strateġija komuni fit-tul. Sfortunatament hemm differenzi enormi eh, fir-realtà. U rridu nagħmlu minn kollox li ntejbu s-sitwazzjoni ta' popolazzjoni Roma li huwa l-ikbar grupp fl-Ewropa li għandu dat tip ta' faqar u esklużjoni soċjali. Il-perspettivi madana kollu mumiex eh, ottimisti għax nofs il-popolazzjoni Roma eh, huma ta' tleta Eh, nħabba li jem eh, eh, ħafna mwiet u jitwildu ħafna u koll. Għanna bżon nevitaw diskriminazzjoni biex ikunu jistaw ikollu medikazzjoni, għax l-edukazzjoni huwa l-aħjar forma biex waslu għat-tibdil biex huma jkunu jistaw jieħdu fis ta' tax-xogħol u jħordu minn dan is-sirkolu vizzjuż li jirrappreżenta l-esklużjoni soċjali. Sustanaddu għall-Onorevoli Matula. Komunitat etnokulturale trans Roma jirrepreżentaw uh, komunità etnokulturali transkonfinali ta' fuq minn 10 miljun. Il-problema soċjali ta' popolazzjoni Roma għandha bżonn azzjoni um, koordinata bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri. U ġax kien hemm inizjattivi importanti f'dan is-sens, eh, imma naħseb li rrid morru lil hemm għandna bżonn strateġija Ewropea għar-Romani b'azzjonijiet huma fokati u valutazzjoni tal-impatt tagħhom. Jiena minn pajjiż fej il-komunità Roma hija importanti ħafna u jiena eh, ħad gost llum qed narfu din il-problema, problema Ewropea. Eh, <clears throat> aħna qed inna nippruvaw intejbu s-sitwazzjoni tagħhom u fl-università fl-universitajiet ta' pajjiżi natu postijiet eh, bla ħlas l-autoritajiet pubbliċi nazzjonali u lokali għamlu sforzi biex jkun hemm l-inklużjoni soċjali tar-Roma tal-popolazzjoni Romani u biex huma jieħlu fis-suq tax-xogħol biex jiġildu kontra l-faqar u l-aċċess għas-servizz tas-saħħa imma għandna bżonn eh, eh, imbottatura Ewropea. Grazzi. Mrs. Movai, one minute. Köszönöm szépen. A cigány gyermekek, roma gyermekek számára a felemelkedés egy Grazie ħafna, President. Tfal, ta' Roma. Eh, l-unika maniera biex joħorġu minn din ċirku vizzjus u jmorru l-iskola. Pala forma ta' korrettezza politika ħafna drabi nisimaw skużi minnaħa tal-ommiet u misserijiet il-ġeneraturi li ma għomx l-iskola u ma jħalluhomx jattendu specialment il-bniet eh, Roma għandhom zvantaġġ kbir ħafna drabi <clears throat> huma jiġu obbligati biex jieħdu ħsieb il-ħafna eh, eh, aħwa li kollhom. Il-gvern għandu jiddefendi id-drittijiet tat-tfal billi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 huma fost eh, nis li zed foqra fis-soċjetajiet Ewropeja għalhekk aħna nagħmlu kull ma nistgħu biex nintegrawhom fil-ħajja tal-komunità. Jiena nemmen li għanna bżon eh, neħu darba dejjem diskriminazzjoni eh, moħbija u aperta tar-Roma. Ma għanna bżon ukoll dibattitu, għanna bżon dibattitu dwar id-drittijiet tat tfal Roma Eh, huma kalpestati mill-familji tagħhom. Ħafna drabi dawn għandhom mhux għandhom id-dritt għal eh, ħajja b'dinjità, ma ħafna drabi m'għandhomx din il-ħajja nispera li fis-summit ir-Roma e, e, e, jkollhom rwol importanti meta niġu għal tkabbir ta' tfal u dwar titjib fil-livell ta' ħajja tagħhom irid għand bżonn li huma jagħmlu jagħtu kontribut ukoll. Kif jiena m'għandi l-ebda intenzjoni li nkun kummissarju fil ġejjina jien nixtieq ngħid f'dan il-moment li fis-summit li ġejja għandna bżonn nisimgħu dwar kif ir-Roma jabbużaw il-benefiċċji li huma jirċievu. Grazzi. Grazzi ħafna. Niskuża ruħi ma dawk li applikaw biex jitkelmu, imma sfortunatament edin 15 minuti tard. Lopez Sur Lopez Garrido għal konsil. Dibattitu eh, li kellna dwar il-Roma u s-Summit ta' Kordoba juri forma ċara li l-integrazzjoni soċjali ekonomika u ekonomika ta' roma hija problema Ewropea għalhekk jirrikjedi strateġija Ewropea. U dan huwa dak li qed nippruvaw nagħmlu eh, u wara ġiġa eh, ċerta progress li sar, dak li qed nipproponu nagħmlu fis-summit ta' Kordoba li għamilna referenza li din hija strateġija li għandha tiġi bbażata fuq pjan tax-xogħol li għandu jisir ħarsu eh, lej il-programma ġenerali, il-programm ta' triju, ġifiri eh, programm wiesa ta' azzjoni ta' xogħol li għandu jkollu bħala parti mill-lodda essenzjali tiegħu u mhux biss fondi strutturali li għal iżjed eh, lodda l importanti li għandna għal koeżjoni u integrazzjoni soċjali imma li għandha tagħti azzjoni konkreta azzjonijiet li mill-opinjoni tiegħi xiftit minnhom għandhom ikunu azzjonijiet li wieħed jiffoka fuq problemi speċifiċi tal-popolazzjoni Roman, diskriminazzjoni per eżempju bħala bħala Romana, problemi ta' aċċess ta' servizzi pubbliċi jew impjegi, il-problema ta' nisa eh, Roma li eh, ibatu mill-faqar, li ibatu u mill-problemi ta' aċċess għal djar problemi ta' diskriminazzjoni u violenza. Fil-kas ta' zazah, per eżempju, fil-prezent fil-krizi ekonomika, il-noqqas ta' kwalifikazzjoni tal-Roma ħajamel iżjed diffiċli kolom aċċess tal u l-problema ta' tfal li huma eh, jiexu 10 eh, eh, snin inqas mill-medja li hemm fl-Ewropa. Imma fl-istess ħin aħna l-rridu nagħmlu għana ġixxu b'forma ġenerali wkoll azzjonijiet li huma diretti, indirizzati għal popolazzjoni Roma. Hija waħda mill-popolazzjonijiet iżjed diskriminati waħda għandna ikonna politika kontra d diskriminazzjoni dak li xaqsaw dawn in-nies. Issa dwar azzjoni ġenerali għal dak li xaqsaw violenza eh, bejn irġiel u nisa għanna nħarsu lej il-pozizjoni tal-nisa tal-Roma biex nifokaw fuq dawn Jena nala, President, da kollu għanna uh, tkun orientazzjoni li miex paternalista l-ewwel ħaġa li għanna namlu huwa nirrispettaw l-identità tagħhom u nirrispettaw il-karatteristiċi kulturali tagħhom. Grazzi President. Thank you, Commissioner. Grazzi ħafna, Kummissarju. Grazzi ħafna President. Jiena nixtieq nirringrazzja lill-Kamra għal dawn is-suġġerimenti verament utli proposti li saru jien dawn u ħaġa li aħna ħan integrawhom um, fil- fil-komunikazzjoni tagħna jien u l-Kummissarju Andera wkoll qabel il-summit. Din il-komunikazzjoni ħajkun ċar li kommissjoni ma tistax u mhux disposta taċċetta li r-Romas ikun hemm diskriminazzjoni kontra tagħhom u jiġu esklużi mis-soċjetà tagħna inħabba l-etnija tagħhom. Aħna għandna strumenti, għandna għodda biex naħdem, għandna għandna tip ta' politika li nistgħu nużaw aħna l għawwa kif mainstreaming ta' dan biex Roma ikunu f'daw kull tip ta' politika jena ma nħoss li għanna bżon direttivi Roma jew font Roma aħna dak li għanna bżon u għal nota tal-kwistjonijiet li għandhom xaqsmu ma' Roma meta napplikaw liġi Roma u meta nimplementaw eh, il-fondi eh, eh, tal-Unjoni Ewropea. U l-offol ta' dan huwa li kooperazzjoni u sħubija tal-atturi prinċipali, il-Kommissjoni, tuża l-approċ fil-pjattaforma Ewropea u anki fil-proċedimenti interni tagħha, ma jiena nixtieq nisħaq forma ċara li evidentement l-esklużjoni tar-Roma għandha x'taqsam ukoll ma' drittijiet fundamentali, ma għandha x'taqsam ukoll ma' kwestjonijiet soċjali u ekonomiċi. Per eżempju, jena nixtieq nikkwota l-istudju tal-Bank Dini dwar l ispiż ekonomika tal-esklużjoni tar-Roma u l wieħed jista' jara li din hija prova ċara li aħna nabżon insibu soluzzjoni Eh, anki eh, għas-soċjetà tagħna ġenerali biex wieħed japplika l-istrumenti li aħna għanna li zjed forma effettiva għanna bżon li ikonna approċ strateġiku. Uh, mainstreaming uh, kienet il-kelma li użajtu diversi minnkom. Kooperazzjoni, mobilizzazzjoni tar risorsi li għanna bżon, kif ukoll strateġija uh, biex nitalmu mis-suċċessi tagħna kif ukoll mis-disfatti tagħna Dak li rridu nippruvaw nagħmlu huwa noħolqu strateġija eh, eh, li mhux biss teżisti fuq il-karti, għandna bżonn riżultati, riżultati li jwaslu għall-integrazzjoni tal-Roma fil-soċjetà eh, fil-skejjel in ġenerali. Smajt ħafna minnkom titkellmu dwar skejjel. Jiena qed nistenna bil-ħerqa biex nara dettalji tal-nazzjonijiet tagħna dwar il-preschools biex narawx qed jiġri hemm għandna bżonn ukoll mainstreaming fix-xuq tax-xogħol. Il-kollega tiegħi għander ħaj jistudja eh, jew jifli eżattament x'tip ta' eh, oġġettivi għandna nfittxu u x'inhu u fis-soċjetà li ħadu responsabbli kollha għaliha. Grazzi ħafna spiċċajna id dibattit u l-votazzjoni ħassir fis-seduta eh, fis-sezzjoni parzjali li jmiss. Issa naddu għal eh, mistoqsijiet għal kommissjoni. Elnök úr, egy technikai probléma van. Sir President, għaw problema teknika għadni kif indunajt li il-computer għadu kif klonjani għalix il-kollegi tiegħi eh, meta jiena daħalt il-karta tal-vot kien hemm ismi Tobajdi ġara anki fil każ tas-Sinjura Gomez u Erswe. Anki il-kollega tiegħi Kinga Gunz u meta votat kella uh, isima, flok isima tela ismi jekk joġobkom għajdulhom lis servizzi tekniċi biex eh, jirranġawad il problema Iva, servizzi tekniċi se jieħdu nota ta' dan issa naddu għal mistoqsijiet lill-Kommissjoni li se tkun eh, seduta iqsar illum għaliex kellna xi dewmien fil-seduta ta' qabel